Thanks a lot. Ladies and gentlemen, welcome on the uh, evening session. The sitting is... Uh... Mela, natikom merba għas-seduta tal-lejla, ta il-serata, il-tajba. Ħanibdow bil-punt tal-agenda li messa għanna għawnek il-sentenza ta'